li jista' jkun hemm multi ta' 4% fuq il-bejħ annwali tal-kumpanija. Il-limitazzjoni tal-drittijiet tar recall eh, fid-direttiva tad drittijiet tal-konsumaturi hija xi ħaġa li aħna waqqafna u kien hemm numru ta' miżuri fuq il-blacklisting. Jiena ma nistax insemmihom kollha għaliex m'għandniex ħin imma hemm punt negattiv illi minħabba li l-prodotti ta' kwalità doppja ma sajniex ipoġġuha fuq din il-lista għaliex n-numru kbir tal-istati membri ma qablux irrifjutaw. Allura għandna nissagrifikaw dak kollu l ħaqna jiena nemmen illi għandna nadottaw dawn il-miżuri xorta waħda u anki l-klawżola ta' reviżjoni li rnexxinna ndaħlu tista' tiġi użata fil- fil-perjodu leġislattiv li jmiss biex b'hekk niżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi jistgħu jiġu eh, applikati fil-qasam ta' kwalità doppja wkoll għaliex ma jistax ikun illi insibu livell eh, aħjar eh, jew żewġ livelli ta' kwalità għall konsumatur Aħna ħankomplu naħdmu u niġġieldu għall-eliminazzjoni ta' dan għaliex mhijiex xi ħaġa aċċettabbli ħankunu qegħdin nivvutaw eh, favur għada. Grazzi ħafna issa fissem li sijar ngħaddu għas-sur skripek għal minuta. Grazzi ħafna President għal ġenerazzjoni tiegħi u l-nies mill-Ewropa ċentrali u tal-Levant tajjeb li nħarsu lejn l Ewropea, imma t tfal tagħna forsi tajjeb li nħarsu lejn li tħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni li twaqqaf id-differenza fil-kwalità. Din rajnija fil-nies tal-punent tal-Ewropa għandhom kwalità aħjar minn dawk il-prodotti li jinbijaw bl-istess isem fin-naħa tal-Ilvant tal-Ewropa u għalhekk din il-ġlieda għal kwalità issa qiegħda tasal eh, għadna dejjem biha. U l-Kummissjoni kienet uditna dan għal 2017. Is-Sur Juncker kien qal eh, fl-2017 li l-Slovakki ma jħaqhomx ikollhom kwalità inqas baxxa fejn għandek inqas koko fil-ċokolata u inqas u l-Ungariżi għandhom inqaslaħam fil likel tagħhom u allura nirringrazzjakom tal-fatt li eh, hemm dawn għall-fatt li kien hemm dawn negozji li kienu qed u bina għal tant żmien twil. Din il-leġiżlazzjoni hija l-ewwel pass għal ugwaljanza fuq sma oħra. Pereżempju anke fil-pagamenti tal-agrikoltura. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom issa għal eh, grupp Alde Onorevoli Selimovic, grazzi ħafna xi sentejn ilu jiena eh, jiena bukjajt kamra eh, eh, f'Lukanda li kienet kważi bxejn, kienet kamra verament sabiħa, veduta sabiħa, l-amara kienet verament tajba u meta wasalt hemmhekk fil-fatt indonajt li vera kienet tidher ħafna zbaħ, fil-fatt kien hemm garax ta' xi ħadd illi biddel f'kamra li suppost kont se noqgħod fiha jiena. U l-lan ta' din il-leġislazzjoni u hija li aħna ma jkollniex din is-sitwazzjoni fil-futur għaliex hemm ħafna konsumaturi eh, fl-Ewropa illi jiffaċċjaw kuljum. U din il-proposta ta' qodimna qed tiddefendi lill konsumaturi u allura din hija rebħa għalihom qed tiddefendi għal dritt ta' tal-waqfa tal ta' dan il-xiri u anki dan din hija pożizzjoni importanti wkoll għal ehm, kwalità doppja tal-prodotti u eh, dan huwa dan ħajmel aktar diffiċli għal dawk in-negozji li mhumiex serji milli iwaqfu milli iqarqu bina. Allura importanti naraw ukoll illi il-kriterji ikunu ċari ma tkunx se tqarraq bin-nies inwaqfu wkoll ir-reviews eh, folot u l-ambizzjoni tagħna hija li l-qoddim ir-review li tgħid li kollox huwa tajjeb tkun verament tajba u allura nittama il kollegi ma jaqgħux fin-nassa li jibatu dan il-proposta fil-kumitat minħabba dan il-kwalità doppja tal-prodotti. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal Naddu għal eh, Gwe Sorxir Devan. President, kollegi. Importanti li ndefinixxu l-istandards għall produzzjoni tal-konsumatur fl-Ewropa il-Parlament Ewropew jiseħdem mal kummissjoni u kun jista' jgħaddi dawn il-punti biex ikun hemm titjib anke fid-dritt ta' recalls imma nafu li hemm din hemm problema, problema tal-kwalità doppja kollha konxi tagħha. Jekk inti tmur bit-tfal tiegħek ehm, fuq btala fil-Polonja u tixtri l-biskottini eh, tal-butir naħseb għandu jkun hemm l-istess livell ta' butir ehm, palma jkun hemm fil-Ġermanja u mhux ikollok iż-żejt tal-palma fiha. Eh, qed nitkellmu fuq attivitajiet eh, ħzina tal-negozji Ewropej u dan dejjem għad detriment tal-konsumaturi, speċjalment fin-naħa tal-Ilvant tal-Unjoni Ewropea li huma meqjusa bħala konsumaturi tat-tieni klassi. Importanti li nwaqfu dan mill ikompli seħ, grazzi. Grupp tal ħodur l-Onorevoli Redan Minuta. Minkejja l bosta dispożizzjonijiet fuq it-trasparenza u drittijiet tal-konsumatur online għatem ħaġa importanti nieqsa mill-leġislazzjoni ġifieri proibizzjoni ċara ta' prodotti ta' kwalità doppja. Hija ħasra li dan il-Parlament huwa maqsum mhux biss fuq linji ideoloġiċi ma' ġeografiċi fejn il-membri mill-pajjiżi tal-Punent jasbu li dan il- huwa tajjeb biżejjed għalla volja il-Parlament madux jinsisti fuq proibizzjoni ta' prodotti ta' kwalità doppja u hemm min qed jitlob għal ftehim aħjar il-ħodor maħniex maqsumin fuq dan. Aħna nħossu li dina kwestjoni ta' trattament indaqs għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea li huwa fil-qalba ta' dak li qed jistennew iċ-ċittadini Ewropej li ma ssirx diskriminazzjoni kontra tagħhom minħabba fejn jgħixu u bekk ikollhom jixtru prodotti inferjuri għalhekk aħna nippreferu li nieħdu aktar żmien biex nagħmlu l-affarijiet sew u ma nadottawx f'dejjem trilogu li sar bil kif ġiġi u fejn il-Parlament ma żamx il-weda tiegħu ma' ċittadini illi kunem proibizzjoni ta' prodotti ta' kwalità doppja. Grazzi ħafna. Issa m'hemmx iktar kelliema għannom tal-gruppi politiċi issa l-Onorevoli Gwoga. Iva ġurnata importanti fejn ma nistgħux nilħqu ftehim fejn li, li ma jinkludux, ma jinkludix il-diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni ta' kull ġimma, ġimma li għaddiet kien hemm diskriminazzjoni kontra l-pajjiżi periferiċi fil-pakket ta' mobilità. Issa rridu nagħmlu eh, diskriminazzjoni kontra il-persuni u ċittadini minħabba prodotti ta' second hand. Eh, qed qed għom liċ ċittadini tagħna, aħna qed nagħmlu diskriminazzjoni u jena ngħidu l kif huma. Irridu Ewropa ġusta għal kulħadd, irridu l-istess kwalità ta' prodotti għal kulħadd fatt iva mela ejjew ma nċedux xejjew nibqgħu niġġieldu, nibqgħu ninsistu u ejjew ħalli tgħaddi tagħna sabiex il-kol kemm oħna ikonna trattament indaqs fl europa drittijiet indaqs, Ewropa indaqs għal kulħadd u jirbaħ kulħadd. Grazzi. Grazzi. U issa l-Onorevoli Senalova, minuta. Grazzi ħafna, Komissarju, kollegi. Il-ftejim li l-ħakna huwa ġustifikata bażi li se pis is-sitwazzjoni għall konsumaturi u għallunna eh, jekk dana ma napprovax għada l-konsumaturi se jkollhom jistennew sen oħra imma dan huwa standard doppju jekk inti tieħu ftit drittijiet tal-konsumaturi bħala aktar importanti minn oħrajn pereżempju hemm min jista' jħossu illi huwa ċittadin tat-tieni klassi għalhekk jiena ma votajtx favur u anzi ressaqt l-emendi. U jekk dawn l-emendi jkunu approvati se jkollna morru lura għal negozjati għaliex jiena mhux se nivvota favur sa kemm ikonna test li jiena inkun nista' mmur qudiem iċ-ċittadini tiegħi bih u ngħidilhom mingħajr laqlih illi mhux se jkun hemm iktar prodotti ta' kwalità doppja. Mela kif irridu nagħmluh dan għat illi il-kwalità doppja jew differenti ma tistax kun aċċettata l-affarijiet li huma l-istess jistgħu jinbijaw bħala li huma l-istess, kollegi ċedux taħt il-pressjoni u tbidlux l-opinjoni tagħkom. Ejjew niprojbixxu l kwalità doppja għaliex dak li eh, huwa meddet huwa il-kredibilità tal-Parlament u tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Haranzova. Grazzi ħafna. Dinja l-aħħar plenarja u inatajna l-opportunità u fil fatt Iva misna waqqafna id-diskussjonijiet fuq il-kwalità tal-kokotina fil-ċikkolata għalija bħala uh, rappresentanta ta' Repubblika Ċeka ikolli ngħid li riżultat huwa diżappuntanti jiena ma rrid noqgħod inniponta sebajja lejħat illum jekk hux il-pressjoni mill-istati membri jew inkella pressjoni mill-kumpaniji li jimlew l xkafif ta' supermarkets bi prodotti ta' kwalità baxxa. Imma aħna nafu minn hija tibati huma il-konsumaturi fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Aħna rajna approċċ ibes għal fil rigward tal-ċittadini mill-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U għedin eh, Eddin naddu żmien bin-nies, issa l-menu għandna proposta li qed tipprova tindirizza din il-problema. Imma din hija leġiżlazzjoni simbolika mhijiex soda u ma tistax verament tħarrisna minn prassiż lejali għalhekk aħna issa qegħdin natu l-opportunità lill produtturi eh, biex jubijawna prodotti ta' kwalità differenti u jwaħlu fina xjajdu illi l-konsumaturi għandhom gost differenti mela għada ejjew nivvotaw favur l-emendi tagħna u nwaqfu din is-sitwazzjoni fejn hemm żewġ kategoriji ta' konsumaturi. Onorevoli Sojdrova, għandek blue card, taċċetta? 30 sekonda. Iva, grazzi ħafna. Jiena din il-mistoqsija rrit nagħmilha lill kollega Signora Haranzova, inti ma taħsibx illi qed tuża lingwaġġ wis inti ilek taf illi hemm prodotti ta' kwalità doppja fil- <clears throat> fil- prodotti tal-ikel, imma il-prodotti tal-ikel mhumiex l-uniċi u għaddan din il-Kummissarju li għaddita din ma kienx is-Sur Juncker kienu il-membri tal-Parlament Ewropew, kienu attivisti, il-President jinterromp il-kellima. Sinjura għandek il-30 sekonda biex tweġeb. Kollega, Jena għat illi jena dizappuntata b'dan il-rizultat u veru illi dan il-parlament tal-ftit snin issa ilu jiġġielet biex iwaqqaf din l-Ewropa b'żewġ veloċitajiet. U qed nara li dan it-test mhux dak li kien mixtieq mill-Parlament, mhux il-pożizzjoni tal-Kumitat tiegħi, mhux il-pożizzjoni tiegħi, għalhekk iva jiena diżappuntata. Grazzi ħafna l-Onorevoli Koneċna, minuta. Grazzi, President u Kummissarju. Iktar minn sena ilu, smajna li l-Kommissjoni twedna illi ma kienx se jkun hemm iktar prodotti ta' kwalitajiet differenti fl-Ewropa, ma dan it-test jagħmel eżattament l-oppost. Iżomm l-affarijiet kif kienu qabel u anzi il-pressjoni diretta ta' l-Kommissjoni li qatt ma ġiet eletta illi zammet l-affarijiet kif huma u dan ġara illi wara l-aħħar trilogu nuqqas ta' trasparenza u negozjati wara l-bibin magħluqa Mela jekk din id-direttiva tiġi approvata kif inhi miktuba bħalissa, eh, iċ-ċittadini mhux se jilqgħu tajjeb fir-Repubblika Ċeka minn banda l-Unjoni Ewropea qiegħda timponi sensiela ta' obbligi kontroversjali fuqna u mill-banda l-oħra il-pajjiżi tal-punent qegħdin eh, jarmu l-affarijiet il-prodotti tagħhom fuqna U aħna bħala pajjiżi tal-vant mhux se jkollna soluzzjoni oħra li fil-li nadottaw leġislazzjoni nazzjonali tagħna taħseb li trid l-Ewropa għalhekk jekk joġobkom adottaw l-emendi tagħna li joħduna lura għal kompromess kif ġie nnegozjat oriġinarjament u jwaqqaf il-prassi disgustanti ta' prodotti ta' kwalità dupliċi jiġri l-lum għada ma jimpurtax għaliex bekk inwasslu messaġġ liċ ċittadini li l-kol jiswew l-istess. Grazzi, l-Onorevoli Swiċa. din id-direttiva tinkludi eh, kwalità doppja ta' prodotti saru ħafna mistoqsijiet lill kummissjoni dwar id-diskriminazzjoni kwalità doppja u l tweġiba tal-Kummissjoni kienet li dana kien dovut tal fatt li iċ-ċittadini u l-konsumaturi mhux kollha għandhom l-istess gosti. Għandi l-appoġġ ta' 44 membru tal-Parlament Ewropew u jiena eh, għamil uh, studju fuq dan is-suġġett u proponejt ukoll leġiżlazzjoni għall-Unjoni sabiex tieqa fid diskriminazzjoni darba l dejjem kien hemm diskussjoni waqt il-plenarja flimkien mal-kollega eh, mill-Repubblika Ċeka fuq il-prodotti tal-Germania tal-Kroazja u tal-Repubblika Ċeka. Il-President Juncker ippropona xi ħaġa ġdida u il-pożizzjoni tal-Parlament hija ċara fil-vot tagħna f'Settembru irridu nivvotaw bis-sens it-test mhuwiex sodisfaċenti jien affermajt emendi bilan illi niżguraw illi ċittadini kollha jixtru prodotti tal-istess kwalità. Nappella lil kollegi tiegħi biex jaċċettaw dawn l-emendi għaliex qegħdin niġġieldu kontra Ewropa ta' żewġ kategoriji. Jiddispjaċini jekk għaliex jekk l-emendi ma jgħaddux dan se jħallina b'toma morra. Jiena marriċ li jkun hemm differenzi bejn il-vant u l-punent u rrid infakkarkom illi sur Juncker innifsu qal illi l-Ewropa trid tieħu nifs biż-żewġ pulmuni. Zommu dan f'moħħkom meta tkunu qegħdin tivvutaw għada. Grazzi issa Sinjura Grappini għal-minuta. Grazzi President u kollegi. Jidher ċar illi kellna nemendaw id-direttiva din il-proposta fil-fatt temenda erba direttivi il-prassis lejali, kummerċjali, drittijiet tal-konsumaturi, bidlit eh, l-indiċizzazzjoni tal-prezzijiet u terminis lejali tal-kontratti. L-ikbar bidliet huma fl-ewwel tnejn għandna bżonn ta' prodotti tal-istess kwalità fis-suq intern sabiex nirrispettaw il-konsumaturi kollha bl-istess mod rispettivament minn fejn jgħixu u rridu ngħidu illi kien hemm bidliet importanti li ma nistax ninjorawhom bħal pereżempju dritt tal-konsumaturi biex joħorġu minn kuntratt jew biex jingħataw kumpens għal danni dan il-kompromess ma jasalx fejn nixtaqni aħna. Pereżempju li jkun aktar ċar dwar il-kwalità doppja. Biddilna l-artiklu 6 fid-direttiva imma billi daħħalna dawn l-eċċezzjonijiet, l-eċċezzjonijiet dajfu il-saħħa tal-artiklu 6 iva għanna din il-klawzola ta' reviżjoni li tista' tkun soluzzjoni. Imma mawx ħafna minna hawnhekk u nitlob lill kollegi biex jaħsbu x'inhu l-aħjar illi nirrifjutaw din jew li nivvotaw favorija u nistennew il-klawzola ta' reviżjoni. Grazzi, Sinjura Sojdrova, għall minuta u nofs. Grazzi, kollegi. Jiena nemmen illi din id-direttiva kollha kemmi hija ta' benefiċċju għal konsumaturi għaliex se tħarrishom minn prassi kummerċjali żlejali illi huma joħolqu problema fl-istati membri kollha bħal pereżempju um, bejħ aggressiv, kommenti folot fuq il-prodotti fuq fuq l-internet, reklamars lejali, jew tnaqis fil-prezz, eccetera. U hemm żewġ affarijiet b'mod partikolari li naħseb li huma prattiki lejali. Li il- Dan huwa suċċess ta' Repubblika Ċeka u jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Saħranova li ilha tajdilna dwar dawn il-problemi u ta' kemm ħadmet. Nixtieq nirringrazzja l Sinjura Reċka um, ex-ministru li tant insistiet fil kunsell u anki l-Kummissjoni tal-li preżentat uh, eh, li rapporter tal-li għam ħarġet din il-proposta. Jina naqbel li din il-proposta miex sodisfaċenti li għanna namlu iktar għandu jkonna definizjoni aktar ċara. Imma jina sentejn naħdmu u jina wis issa wara sentejn biex eh, immorru l-ura il-partijiet ta' din id-direttiva li mhumiex sodisfaċenti nirvedu għom aktar tard. Id-direttiva diġa tipprevedi li se jkun hemm eżami ta' kif sejrin l-affarijiet. Naħseb li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u jekk l-emendi ma jgħaddux għal xorta nappoġġa direttiva kollha kemmi. Grazzi. L-Onorevoli Borġan għal minuta. Grazzi, sitt snin ilu meta bdejt naħdem fuq il-problema ta' kwalità doppja Kien inkredibbli, der inkredibbli li llum ikollna leġiżlazzjoni li tipprojbixxi dawn il-prattiki żlejali. Dan huwa riżultat ta' sitt snin ta' riċerka, rakkomandazzjonijiet, diskussjonijiet. Ħadd ma jista' jgħid issa li l-Kroati jew il-Bulgari jridu ikel illi huwa inqas tajjeb għas-saħħa jew inkella prodotti tekniċi ta' kwalità sekondarja jew trab tal-ħasil li ma jaħsilx il-ħwejjeġ tajjeb. Għal miljuni ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li verament tolqothom fil-laħam il-ħaj għaliex aħna konna qed inħossuna bħala ċittadini tat-tieni klassi u bir-raġun. Dan il-Parlament juri illi m'hemmx differenza bejn il-vant u l-ponent li l-Ewropa hija waħda u maquda li aħna għandna nistgħu u għandna nkunu ugwali u ma nistgħux nippermettu prattiki ta' dan il tip L-ugwaljanza hija importanti ħafna u dan huwa l-messaġġ li qegħdin nibatu lill-Ewropa illum. Hospital għal minuta. Jena sa dizappuntata u bil-kompromess illi il-ħakna fi trilogu. Naħseb illi dan il-kompromess muwiex se jindirizza l-problema ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità doppja li xten nispiċċaw b'interpretazzjonijiet differenti. Jiġifieri se nispiċċaw quddiem il-qorti minħabba il-prodotti u l-ingredjenti li fihom u dawk illi komplu joħorġu eh, prodotti ta' żewġ kwalitajiet differenti se jitqubina kummissarju taf li dan se jkun ir-riżultat u li jekk se jiġri nittama li l-Kunsill se jikkastiga eh, lil dawk illi jagħmlu dawn l-affarijiet Jiena favur li għandna ngħidu b'mod ċar illi prodotti tal-ikel ta' kwalità doppja hija xi ħaġa hija prattika żlejali u xejn aktar minn hekk li jkollna l-eċċezzjonijiet se nħarsu korporazzjonijiet u kumpaniji kbar illi jagħmlu dawn l-affarijiet u mbagħad isibu eh, su għal prodotti ta' kwalità sekondarja fil-vant tal-Ewropa qed nara li Repubblika Ċeka appoġġat il-kompromess li hija ħasra dan huwa insult għaċ-ċittadini tagħha stess. U jiena nixtieq illi il l-emendi li resqet il-Sinjura Sarnova e, nivvotaw favori għamata għalix dana juru illi jekk inti qed tipproduċi prodott li għandek żewġ kwalitajiet tiegħu hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jekk joġobkom, ivvotaw favur l-emendi tas-Sinjura Sarnova. Grazzi ħafna issa spiċċejna l kelliema fuq il-lista ta' kelliema għandna seba kelliema li jixtuq jitkellmu taħt catch DI l-Onorevoli Christian Buzoja l-minuta. Grazzi naf illi ma kienx faċli li nsibu bilanċ bejn il-bżonn li nagħtu drittijiet aħjar lill konsumaturi u anki l bżonn li nkunu kompetitivi u effiċjenti vera li għall ewwel darba hemm referenzi konkreti fil-leġislazzjoni dwar l istandards doppji u l-istati membri jistgħu jieħdu miżuri ta' koerzjoni ma rridu nkunu iktar ambizjużi l istandards doppji jridu jkunu indirizzati aħjar fil-leġislazzjoni tagħna. Dawn il-prattiki qegħdin jimminaw il-fiduċja taċ ċittadini Ewropej essenzjalment mill-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant fissu komuni. Għalhekk għadha għandna nappoġġaw l-emenda ta' Rosa Tun li huwa l-istess test li votajna fimko u b'dan it-test il-leġiżlazzjoni titjieb. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Joanna għal minuta. Iva, l istandards doppji jeżistu, rridu nirrikonoxxuh dan, u rridu nagħmlu minn kollox biex neħilsu minnhom lil-lin mill-argumenti illi jingħataw favur dawn l istandards doppji, lil-lin mill-fatt illi hemm iva gosti differenti fil-vant mill dawk fil-Ewropa ċentrali u l europa tal-Punent, imma mill-lin minn dan kollu rrid ngħidilkom, Kummissarju, President, illi l-Ewropej tal-Vant xebaw sal-ponta ta' mneħirhom illi l prodotti ta' kwalità inferjuri. Xbajna li qed ikonna prodotti ta' dan it-tip, aħna xbajna li jkollna prodotti anke ħwejjeġ ta' kwalità baxxa jew inkella karozzi ta' kwalità baxxa karozzi ta' kwalità għar minn dak illi jinbijaw fl-Ewropa tal-Punent. Il-kol kemm aħna Ewropej l-ex-blok komunist tal-30 sena issa ilu eh, dara it-toma tad demokrazija, dara ċerti kwalità, għalhekk aħna ma nistawx illi naċċettaw prodotti ta' kwalità inferjuri u ma nistawx nippermettu li tkomplu teskluduna. Aqqa saħna ma nistax noqogħdu nistaħbu wara sebajna, il-prodotti maħsuba għal prodotti tal-suq tal-punent iridu jkunu l-istess bħal dak li jinbijaw fis-suq tal-vant id-diskriminazzjoni trid tieqaf darba l dejjem fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, l-Onorevoli Marias, minuta. Grazzi, President. Il-protezzjoni tal-konsumatur jitlob li ma jkunx hemm double standard, standards doppi, li ma jkunx kwalità doppja u li eh, ma jkollniex diskriminazzjoni kontra il-konsumatur, speċjalment il-konsumaturi tal roba tal-Vant fl-istess waqt il-protezzjoni tal-konsumatur ifisser il-protezzjoni tal-marka tal-prodott, trademark u l-isem tal-prodott speċjalment il-kumpaniji li huma fiħdan l-Unjoni Ewropea meta mqabbla ma' prassi oħrajn illi huma segwiti minn pajjiżi terzi, ta' pajjiżi terzi, u dan per pereżempju għall prodotti tal-Greċja, dawn huwa ta' kolta għolja, u dawn il-prodotti għandhom it-titlu Makevoniko Macedonia, pal pereżempju l-imbit ta' Macedonia, l-ħalva ta' Macedonia. U llum kompetizzjoni, l-lum ġurnata minn ħata Skopje, għaxu huma wkoll jużaw l-istess isem Maċedonja, Maċedonjan. U hemm provokazzjoni kbira hawnhekk ħafna taħwita, ħafna konflitti, u allura Sinjura Kummissarju, eh, Sinjura Jurova, il-Kummissjoni għandha tappoġġa prodotti Griegi. Il-prodotti Griegi ilhom snin protetti, ilhom bil snin stabiliti u ta' kwalità li ma pala u għandha titlu Macedonian. Eh, u għajja kwistjoni serja ferm u l-Kummissjoni trid tiżaminha din. Grazzi tassew. Signor Komissarju, għas-Slovakkja u pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea il-kwestjoni ta' kwalità doppja u d-dualità li hemm fil-prodotti tagħna hija xi ħaġa problematika ħafna għalina fejn aħna nsibu bl-istess prodotti, prodotti differenti bħala kwalità ma mbagħad l-istess isem. Naf li mhix faċli tilħaq bil, iżda proposta li suppost ħan votaw fuq mhix waħda tajba fil-verment tiegħi kolli ngħid li jiena pjuttost sorpriża li l-Kummissjoni qed tingħata sentejn oħra sabiex għal darb'oħra nevalwaw is-sitwazzjoni attwali sabiex imbagħad eh, jekk imbagħad xejn ikun hemm il-proposta ta' proibizzjoni ta' dawn il-proposta ta' dawn il-prodotti ta' kwalità doppja nafu li dawn il-prassi jeżistu u l-konsumatur huwa kuntent b'dan u għaldaqstant jiena ħa nivvota għall-emendi illi qegħdin jipproponu illi jipprobixxu dawn il-prazzi fis Ewropew Komuni ma nistgħux eh, inkejlu l-kwalità bil ehm, eh, standard doppji. Grazzi jgħid l-Onorevoli Nekov. Jiena bħala pajjiż li naqdu mal-Unjoni Ewropea eh, milux nafu li dan is-suġġett ħajkun tassew kbir meta jiġi għal ħidma ta' din il-leġislatura din hija rebħa għas soċjaldemokratiċi u nixtieq nifraħ eh, nixtieq ingrazzja l olga u l-kollegi kollha grazzi għalija dan is-suġġett ġie introdott fil-Parlament m'hemmx loġika fil-fatt li suq waħdini ma jkunx hemm standards wieħed għal l-istess trademark jidher illi m'hemmx moviment ħieles ta' prodotti u servizzi imma huwa selettiv u allura nitlob lill-awtoritajiet tal-Bulgarija biex jitrasponu din id-direttiva wara għaxar snin, aħna ma nistgħux ngħidu li ma kienx hemm standards doppji jekk ma kienx hemm leġiżlazzjoni. Grazzi tassew. Reverit Chukan. Grazzi tassew. Xi dispożizzjonijiet li aħna naraw fir-rapport jħassru eh, xejnu x-xogħol kollu li aħna minna mal-kollegi l-oħra fil-rapport tal-standards doppji. Ir-Rumeni u konsumaturi oħrajn ħajtolbu ma qed tagħmel l-Ewropa hija. Għalfejn l-Ewropa qed titratta ċittadini mod daqstan differenti. Meta l-valuri tal-Unjoni innhom jiġu rispettati min naħa tagħna l għalfejn l-Ewropa mhux qed tiġi trattata bl-istess mod ta' mhux sew met uddi ċittadini qed jivvotaw għalina u qed jibatuna hawnhekk għaliex huma għandhom fiduċja f'dan għaliex aħna suppost nħarsu l-interessi tagħhom. Aħna qed suppost qed naraw l-interessi tal-kumpaniji ta' kulħadd mhux kumpaniji kbar u ħasra li taħt presidenza rumena ir-rumeni qegħdin jitqisu bħala ta' tieni kategorija għaliex middera li qasbis jafu x'hemm miktub fid-dokumenti Fil-fatt aħna hawnhekk qed nitkellmu skont is-swieq ġeografiċi u jiena nħoss li din hija dan huwa insult. Grazzi Onorevoli Polczak. Grazzi, aħna kieku konna nippreferu Eh, li konna prodott bħala ġelati li huwa prodott minn krema differenti milli huwa markat mill-tikketti ta' eh, tal-pakketti li qegħdin naraw li mill-ġurnati, imma nek naraw kullim kien għandek xorb li huwa differenti minn pajjiż għal ieħor. Jien naħseb li hemm irregolaritajiet li jridu nwaqfu. Jiena ringrazzja lil Onoreva Senalova li jiġġieldu għad drittijiet għaliex dan il-din il-standard mm, eh, doppi ma tistawx ikomplu għaddejjenek. Aħna m'għandniex żewġ Ewropi, m'għandniex Ewropa fuq żewġ binarji, m'għandniex żewġ kwalitajiet ta' ċittadini u għaristawx allura konna żewġ tip ta' kwalità. Allura nitolbu li l-gvern ċek eh, li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 Jien għandi ideja li nixtieq nitkellem biċċek biex nagħlaq għal raġuni tajba minħabba jiena nħoss illi il-fatt illi aħna l-istess e, mod nitkellmu fuq il-kwalità doppja tal-ikel huwa minħabba li ċ-ċittadini ċeki qegħdin jirħoshom irrabjati meta nara fil-pajjiż tiegħi l-ikel ta' kwalità inferjuri ta' pajjiżi oħrajn. Issa, e, fejn nistabu wara sena u nofs? Jiena dort ħafna konsili ta' agrikolturi, ħafna stati membri, u jiena smajt ħafna dubbi. Hemm ħafna dubbi dwar jekk fil-fatt il-problema il teżisti. U jiena smajt ukoll il-ħna tal min qiegħed fil-Parlament, Madam Serna Nova, u kollegi oħrajn insomma li għal snin ilhom jispjegaw u jisemmu leħenhom fuq dan din il-kwistjoni mhux xi ħadd qed jivvintaw joħlama u li m'għandux ħadd m'għandux jagħmel. Anzi, hija verità di. Il-fatt illi aħna lum il-ġurnata aħna ressaqna direttiva illi tirkonoxxi l-problema teżisti direttiva dwar il-prassi ta' eh, prassi żlejali fil-qasam huwa pass. Pass il-qudiem aħna issa rridu ikonna naraw kif jaħsbuhat minn stati membri oħrajn għam rappreżentanti tal-industrija rridu jkunu voluti l-imprizi agroalimentari, ġifieri ħafna drabi jidawni jgħidulna li t-testijiet isiru mod differenti ma nistawx inħaltu l-arrinġ u l-ħass u allura naħseb illi aħna rridu illi inkunu eh, issa lażlu ngħaddu biex ehm, naddu għal ħagħuħra ġi tal-prodotti differenti ma jesistix, imma mhux veru, nafu. fil fatt dak li preparajna aħna pala proposta direttiva jgħid illi l-ispezzjonijiet tal-ikel jew l-ispezzjonijiet kummerċjali mm, mhux qegħdin jgħidu l-istati membri x'qed jagħmel ispezzjonijiet u pereżempju il-kampjuni differenti tal-istati membri jdu jsiru jiġu testjati u jaraw kif ħajġu testjati. Il-metodu huwa lest. Dak li aħna lestajna. Issa, il-metodu ħanibda naħdmu fuq il-metodoloġija. Eh, issa fuq l-argumenti tagħkom fuq iċ-ċikkolata u l-ġelat. E, dawn huma affarijiet li jverdu nifokaw fuqhom, dawn affarijiet dejquna. Wieħed irid ikollu fiduċja fl-ispezzjonijiet il-kampjuni, meta jiġu testjati, pereżempju li jiġu testjati ta' kemm hemm koko fil- fil-ċikkolata u jekk ma jkunx biżżejjed amont biżżejjed mela jrid jitneħħa mis-suq, den ah, hekk issa rridu nabdaw is-sistema li taħdem hekk. Dawn huma affarijiet idejqu ċ-ċittadini, imma għandna bżonn iktar nagħtu fiduċja f'dawk li jagħmlu s-superviżjoni tas-suq. Għax dawn tassew irridu jirregolaw il-problema każ b'każ. E, u aħna irridu nħeġġuhom li japplikaw direttiva mhux inaqtawlhom qalbhom. U aħna ma rridux nkunu vagi żejjed dak li ngħidu jekk aħna nikkaratterizzaw il- e, e, aħna ħanqodu karatizzaw kull prodott mod differenti, ma nistgħux naħnu fuq il-konċett ta' kwalità xi direttiva mhijiex qed titkellem biss fuq l-ikel, titkellem fuq prodotti ġenerali. Il-fatt illi jiena bħala kummissarju tinfittex il-protezzjoni tal-konsumatur għandu xaqsam mal prodotti kollha, inkluż prodotti tal fujħa tal medicina tal-karozzi, tal-materjal ta' binni, ta' kostruzzjoni. Allura inħossu li aħna rridu nfissru mod tajjeb darba l dejjem xe jkun lejali, kommerċjali, ġifieri ejja nkonna fiduċja fil-min qed jagħmel spezzjonijiet biex jidentifika l każijiet li hemm bżonn jiġu testjati u sanzjonati każ b'każ. Jiena Ovvjament, qed nagħti każ qed jiġri f'pajjiżina naf ministru tal-Agrikoltura jixtieq illi jiġi din il-problema u l-awtoritajiet ta' superviżjoni tas-suq qegħdin iħejju ruħhom biex jiddaħħlu leġiżlazzjoni nazzjonali sabiex ta' tkun tista' tiġi implementata fil-prattika fil-post u jadwar konkret hemm ukoll il-bżonn illi nqarrawmu koxjenza mal-pubbliku issa jekk ridu li l-ċittadini huma jkunu valuti iktar eh, aħna nistgħu imma sa ċertu punt għalissa jdu nagħtu ċans eh, jekk inti m'għandekx provi ma tista' tagħmel xejn għalissa il-kummerċanti ah, min qed jixxihom biex ibiħhom il-bejja ħaġa bil-bimnut ma jafux daw l-affarijiet li l-prodott tagħhom forsi mhux tal-istess kwalità jew ġej minn xi minn sors qarriq. Allura dik il-problema tal-kwalità doppja l-ewwel iridu juru bil-provi ili inti qed qaraq bil-konsumatur fuq il-prodott mhix xi ħaġa ġustifikabbli fil-fema tiegħi mhijiex ġustifikabbli xejn u nittamaw li issa eh, ħan l-ispezzuri ħaj jieħdu l-istess attitudni bħali. Allura qed nipproponu leġiżlazzjoni iktar severa, iktar stretta u ovvjament dan huwa kompromess għaliex aħna kif smajna l-biċċa kbira tal-istati membri huma kontra Allura jiena nixtieq innejn biex l-implementazzjoni fl-istati membri jiksbu riżultat li l-kwalità doppja ma teżistix li dan jixxejjen mis-suq, li jkollna superviżjoni qalbina u ġusta tas-suq skont eh, il-direttiva u t-tieni il-trawim ta' kuxjenza u informazzjoni liċ ċittadini u tal-kummerċ tal-bejħ bl-imnut biex eh, aħna naraw xib ta' informazzjoni li qed tal lilhom fuq il-prodotti u barra minn hekk hemm bżonn reviżjoni illi tippermetti li wieħed jista' jara jekk il-leġiżlazzjoni fil-fatt qed taħdem li qed trend il-frott. Jekk iva mela eh, naraw li jekk forsi jkun hemm xi lakuni nistgħu nirranġawhom u li nagħmlu kif nagħmlu aktar stretta imma ita issa huwa l-waqt illi aħna konna dan it-tekst li konna xi ħaġa konna qabdu nirtiraw dan it-tekst leġislattiv ma ħajkonna sejn. Inna inna sena nofs sadejn fuqha. Aħna inna naħdmu f'dan um, dan il-punt fuq l-istess problema pal-Parlament Ewropew, uh, kif kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kommissjoni. Nagħmel kumment personali, Jiena poġġejt il kollha tiegħi u rabja kollha tiegħi personali fidija bħala konsumatur Ewropew u jiena ppreżentajt dan l-abbozz huwa ċar illi jiena eh, kol forsi forsi dak li jkun ma jaħsibx li eh, maħsibx li tistgħu nagħmlu xejn dwarra imma jnaħseb li issa wasal iż-żmien ma nistgħux nesil ċ-ċans. Issa ċ-ċans. Għajjena ah, naħseb li hemm iċ-ċans li naħdmu eh, lej soluzzjoni ta' kompromess għalija s soluzzjoni mhijiex ngħidu lill media li hija wiri oħra ta' differenza bejn il lvant u l punent Le, jiena kontra kompletament dan l-argument Eh, palma neta ngħidu li l-Ewropa tal-Vant jew ċentrali hija l-miżbla tal-Ewropa. Ma naħsibx ħajn naħdin nkomplu noqogħdu sejrin b'dawn l-analoġiji. Skużani tal-li tawwalt, nirringrazzja minn ħati tiegħi ir-rapporter u jiena naħseb illi jekk qed naħdmu fuq kompromess hawnhekk hija ħaġa tajba li għandu jiġi adottat fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi tassew. Ir-rapporter Honorary Dalton. Iva, id-disajn fil-mija tal-interventi kienet fuq kustjoni waħda jina naqbel ma ħafna li għattu intu fuq standards doppi ta' kwalità doppja u għalek jina xina niksbu ħafna. Dan huwa ftajim ta' sew li ma bħalu għal kwalità doppja ma nistax nifhem għalfejn il-kollegi ta jridu joqtlu l-fkejn kollu minħabba li ma kennex il-nexxinna li naddu domanda impossibbli. Mhijiex viabli inti titlob l-istess pajiz li kollha għax għandek preferenzi ta' toma differenti, għandek materjal prim sistemi li huwa differenti f'pajjiżi mhux dejjem għarax l-ingredjenti differenti, pereżempju l-koka. Fir-Renju Unit dan isir bil-zokkar il-pitra fa' sokrija li ħarġ il-bit sokkar pur. Eh, issa min huma min aħna aħna biex ngħidu n-nies li x'għandhom jużaw. Jiena nifhem x'inhu forsi tħassib tagħkom tal-Ewropa tal-Vant imma huwa l-istess li jużaw fl-Istati Uniti il-glucose. Jiġifieri x'inhu il-prodott illi ah, li suppost għandu jadi għaliex ikka tagħmel din l-emenda tkun tittamela għal kull prodott fl-Unjoni Ewropea. Miljuni fuq miljuni tagħhom mhix possib possibbli di u kol mhux possibbli li inti ta' din emenda tmur lura dim il-mejda ta' negozjar. Mis se tkun hemm negozjar il-Kunsill il-Kummissjoni jagħmluha ċara li huma taw li setgħu taw ħafna. Issa wasal il-waqt li niddeċiedu. Ħajkun qed nagħmlu ċara li hom li għaxi jkomplu jproponu għalija għaliex il-Parlament ħajjieħu pożizzjoni mhux realistika li tfisser fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw bix-xejn u ħalli tilfu dak li aħna ksibna fuq il-kwalità doppja, fuq il-kategorizzazzjoni, trasparenza li nbidlu il-tirar, li trasparenza fis-suq ma jkunx hemm reviżjonijiet folot, fuq is-trasparenza fis-servizzi ta' qabel mal-prezzijiet u li wieħed jista' jagħmel il-multi u sanzjonijiet ejja ma narmux dana kollu Nixin ningrazzja kull min ħadem f'dan fl-offiċi tiegħi Cameron Smith, Alex Davis u Johnny Goff grazzi tassew. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Id-diskussjoni bekinar qed il-votazzjoni se ssir għadha. l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Ir-rapport tal-Onorevoli Ajuso, trasparenza u s-sostenibilità tal-valutazzjoni tar-riskju tal-Unjoni Ewropea fil-katina alimentari. Is-Sinjura Juso għandha il kelma għal erba' minuti. Micro, please. Mikrofonu għal kellima. Señor Presidente, señor Comisario, hoy me complace Sur President, Commissario, jiena kuntenta li nista' ngħid li wara 20 sena fil-parlament ewropew l-aħħar opportunità sabiex nitkellem se tkun bħala rapporter fuq dan rapport dwar il-katina alimentari bħalma qatt jiena l-ewwel li ġejt f'dan il-parlament kien 20 sena ilu fil-kriżi eh, tal-marda tal-metkaw ħdimt ukoll fuq il kwistjoni fi spanja matul dan il-perjodu dejjem kont involuta fir-regolamentazzjoni tal-ikel nista' ngħid ċertezza li l-unjoni ewropea għandha l-iktar regoli stretti fuq il-kwalità tal-ikel l-industrija tal-ikel għandha eh, kwalità għolja u eċċellenzi fil-qasam tal-ikel għandna prodotti ta' kwalità eċċellenti li jirrispettaw ukoll il-leġiżlazzjoni però wasal iż-żmien illi ntejbu regolament li għadha fl-2002 mhux biss għaliex irridu eh, aktar regolamenti stretti però għax ukoll iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed juru dejjem iktar interess fid-dettalji u r-riski tal-katina alimentari dejjem ikkonsultaw ukoll rapporti xjentifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' dal-proċess alimentari. Dar rapport qatt ma ġie diskuss b'mod xira u dejjem kien impressjoni mhix għandi naħseb li dan mhux l-aħjar mod kif naħdmu. Hawnhekk nitkellmu l-iktar dwar trasparenza mhux dwar it-titjib tal-kwalità tal-ikel. Ma nistgħux nitkellmu dwar kwalità aħjar jekk ma nirrikonoxxux illi eh, m'hemmx awtoritajiet responsabbli meta nġu għal eh, ġestjoni ta' riskju. Għandna proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet li huwa abbażi ta' studji xjentifiċi, però fl-istess ħin huwa importanti li nippruvaw intejbu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-proċess ta' deċiżjonijiet irridu nagħmlu iktar trasparenti iċ-ċittadini jrid ikollhom aċċess iktar faċli għal studji xjentifiċi li jwasslu għal ċertu deċiżjonijiet jiġifieri informazzjoni konfidenzjali għandha tiġi pubblikata meta eh, ikun hemm domanda valida jew eliġibbli ser ukoll noħolqu database sabiex nassiguraw illi negozji illi jitolbu awtorizzazzjoni ta' prodott jipprovdu l-istudji kollha u mhux jevitaw illi eh, jippubblikaw ċertu studji li jikkritikaw il-prodott. Se jkun hemm ukoll ċertu ehm, penali. Irridu noħolqu bilanċ bejn trasparenza u l-interess tal-konsumatur issa biex ikun hemm dejjem iktar fiduċja fis-settur tal-ikel fl-Unjoni Ewropea dan ifisser li l-informazzjoni pubblikata ma tkunx rikjesta jekk tagħmel dannu lill-proprjetà intellettwali wkoll tan-negozji, però rridu niggarantixxu ġustizzja. Meta niġu għal l-organizzazzjoni tal isa jiena kuntenta li ngħid li se jkun hemm żewġ innovazzjonijiet ġodda l-ewwel nett il-Parlament Ewropew se jkollu eh, żewġ persuni nominati minnu fuq il-bord u barra minn hekk se jkun hemm rappreżentanza tal-kumitati xjentifiċi kollha ġifieri l-istati membri se jkunu jistgħu eh, jagħtu kontribut għal dal-kumitati. Importanti illi il-produzzjoni tal-ikel ikollu grat ukoll ta' konfidenzjalità, però rridu nassiguraw li anki idejat innovattivi jkunu taħt it titju tal-konfidenzjalità. Irridu nkomplu naħdmu bażi tal-evidenza xjentifika, però rridu wkoll it-teħid ta' deċiżjonijiet ikun iktar trasparenti. Irridu ikun hemm approvazzjoni mill-lefsa wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi, sa fissem il-Kummissjoni Sur Katajnen. President, membri, l-Unjoni Ewropea għandha l-iktar sistema effiċjenti tas sigurtà tal-ikel fid-dinja, però ċ-ċittadini dejjem iktar interessati fl-ikel li jieklu minn fejn ġejda l-ikel. Iċ-ċittadini ovvjament huma sensittivi dwar l-evalwazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju fil-katina tal-ikel. Għalhekk mhux sorpriża li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea talbu iktar assigurazzjoni fuq is sigurtà tal-ikel li jieklu. Riżultati riċenti mill-liġi tal-sigurtà tal-ikel u mill inċjattivi ta' ċittadini juri dwar il-glifosat juri dan. Nixtieq nifraħ il-Parlament u l-Kunsill li riżultat pożittiv tan negozjati interistituzzjonali fuq il-proposta tal-Kummissjoni għar regolament fuq it-trasparenza u s-sostenibilità tal-evalwazzjoni tar-riskju fl-Unjoni Ewropea fil-katina alimentari huwa pass importanti kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill u rew impenn serju f'dan il-fajl importanti wara skambju miftuħ intensiv u kostruttiv. Irnexxielkom taslu għal tejjim proviżorju f'ħin rekord ta' għaxar xhur. Dan il-ftehim proviżorju huwa pass importanti sabiex nilqu l-aspettattivi taċ-ċittadini għal iktar trasparenza fil-evalwazzjoni eh, tar-riskju fil-katina alimentari. Nixtieq nitkellem iktar fuq id-dettalji ta' dan il-ftehim u rrid nispjega wkoll l-għanijiet tiegħu. Il-ftehim proviżorju huwa reviżjoni tas sistema ta' sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea qed nifokaw iktar fuq trasparenza iktar trasparenza tal-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju ser iwassal għal leġittimazzjoni tal-awtorità għas-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea ser iżid il-fiduċja taċ-ċittadini fil-evalwazzjoni tar-riskju u jassigura wkoll li l-efsa tkun ukoll iktar responsabbli fajn iċ-ċittadini. Dan il-ftehim proviżorju għadu wkoll l-istudji xjentifiċi kollha illi se jkunu disponibbli għal pubbliku dan se jsir ukoll fil-parti tal-bidu tal-evalwazzjoni tar-riskju. Jekk ir-rikjesta tkun valida jew ammissibbli, e, din id-disponibilità hija marbuta wkoll ma' ċerti rekwiżiti oħra. se jkun hemm ukoll studju sabiex naraw kif isir l-awtorizzazzjoni għal studji li qegħdin fid-database tal-EFSA. Irrid ikun hemm evidenza xjentifika qabel ma jkun hemm l-opinjoni xjentifika. Dan kollu se jsaħħaħ il-fiduċja tal konsumaturi fil-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju fl-istess ħin il-ftehim quddiem għajnejna l-kompetittività tal-qassam tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Il-ftehim proviżorju wkoll e, poġġi ċertu e, protezzjoni sabiex ċertu informazzjoni konfidenzjali tibqa' privata hemm ukoll inkluż il-protezzjoni ta' data personali u ċertu informazzjoni sensittiva oħra. Dan il-ftehim mhux biss iwassal iktar innovazzjoni, però iwassal ukoll għal rikonoxximent ta' sigurtà tal-prodott tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali. L-SMEs għall-SMEs dan il- ftehim jippermetti l-lefsa sabiex tagħti ċertu pariri qabel illi jitressa ir-rikesta għall approvazzjoni ta' prodott. Sabiex nassiguraw iktar trasparenza u s-sostenibilità fuq termin ta' żmien twil tal-efsa l-istati membri se jkunu rappreżentati fuq il-Bord ta' Ġestjoni tal-EFSA. Il-Bord ta' Ġestjoni tal-EFSA se jinkludi wkoll żewġ membri maħtura mill-Parlament Ewropew. Bħal ma jafu l-membri dan immur eh, anzi mhux skont mhux skont ir-regoli tal-2012 dwar il- eh, eh, il-ħatrit fuq bord ta' aġenziji però l-istati membri se jkunu aktar involuti b'mod attiv sabiex jassiguraw esperti fuq il-panels xjentifiċi tal-efsa huwa importanti li messaġġi ċari u b'saħħithom dwar ir-riski jkunu disponibbli għaċ-ċittadini kollha il-ftehim proviżorju jirrikonoxxi l fatt li dan itejjeb l-evalwazzjoni tar-riskju Irrid nassiguraw il-messaġġ ikun ċar, komprensiv u konsistenti u dan kemm jekk ikun ġej mill-Kummissjoni mill-Efsa jew mill-Istati Membri. President, membri onorevoli, jiena nirringrazzjakom għall-impenn attiv għad-dedikazzjoni sabiex taslu għal daftejn provizorji ninsab ħerqan għal eh, riżultat pożittiv tal-votazzjoni fil-plenarja. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Katajnen. Issa fissem il-Kumitat għas-Sajt is-Sur Serraw Santos. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju. Nixtieq nirringrazzjakom għal ħidma tal-rapporters u għal ħidma li saret waqt in-negozjati Għandi biss minuta nixtieq ngħidilkom li l-produzzjoni tal-frott tal-baħar xorta għadu mhux qed jiġi kkunsidrat daqs il-prodotti tas-sajd jew tal-agrikoltura. Il-bord tal-efsa għadha għadu m'għandhomx rappreżentanti mis-settur tas-sajd dan huwa importanti peress li aktar minn fil-mija tal-prodotti konsmati fil-Unjoni Ewropea huma importati minn pajjiżi terzi. Iġifir dawn iridu jkollhom ċertu standard solin ħafna. Irridu nikkontribwixxu għal ikel tajba s-saħħa fi pjaneta fejn ċertu marti relatat mal-ikel u l-obeżità qed joħolqu stigma u għet ikun hemm ukoll nutrizzjoni ħażina madwar id-dinja. Grazzi, issa nisemgħu lil kelliema f'isem il Fissam il-gruppi politiċi, eżis eh, sinjura Deleja li PP rridu naraw eżattament eh, il- problema tal-pestiċidi meta norbtuha mal-katina tal-ikel u l-saħħa tal-ċittadini tagħna ah, dawn iridu jkunu jafu kif taħdem l-Unjoni Ewropea u aħna bħala leġlaturi rridu nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għad dinja it-talba tagħhom dak li għandna qudiemna qed jagħmel Eh, tajjeb għal saċertu punt għal din il-problema qed tagħmel aktar ċara aktar trasparenti u jippermetti nittamaw li terġa' tikseb fiduċja fiċ-ċittadini tagħna, fl-aġenziji tagħna u fanki min jieħu deċiżjonijiet. Ah, huwa importanti l-iktar il-kwistjoni tal-pubblikar tad-data u din hija torbot ma' riċerka u innovazzjoni dan l-Unjoni Ewropea. Huwa bilanċ importanti li nsibu il-SMEs tagħna rridu wkoll jħabtu wiċċhom ma' globalizzazzjoni u kompetizzjoni globali allura aħna rridu jkollna nkunu fuq quddiem għal dik innovazzjoni u żvilupp. U jiena nirringrazzja għal Pilar Ajuso u anki r rapport Shadows kollha. Jiena nittama li eh, fl-aħħar tal-mandat rridu niftakru illi jiena inħoss li d-deċiżjoni li ħadna aħna tkun dejjem għabbażi tal-xi bażi xjentifiċi solidi u li hu qegħdin hemmhekk biex ikollna pożizzjonijiet inkontestabbli u biex ikollna ċertu Eh, saħħa elementari sikura u illi l-elettorat ikun jista' jafda fejn għalhekk indipendenza ta' l-aġenzija tagħna l aġenzija tagħna li jaħdmu tajjeb kif ukoll l-Aġenzija Ewropea fundamentali hija fundamentali tibda taħdem tibqa' taħdem grazzi. Grazzi tassew, issa onorevoli dalli. So Thank you, Chair. We all remember the scandal around the chemical. Grazzi, aħna l-koll niftakru l-iskandlu sabiex il-pestiġiti għabbażi tal-glifosat jiġu approvati kien hemm ħafna kopertura kien hemm ħafna diskussjoni u din il reġistrazzjoni kienet il risposta għal dan l-iskandlu jiena kuntenta li ngħid illi ti kienet inizjattiva li turi illi l-Unjoni Ewropea sema l-vuċi taċ-ċittadini u l-Parlament Ewropew